is-sit tal-plenarja. L-autoritajiet kompetenti li fadal indurizzawni l-deroga tal-immunità tas-sur Dan Nikol Nika skont l-artiklu 10 paragrafu 1 dan għadda l-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Is-sur